voċ tal-Parlament lil ċittadini tal-Estonja. Mela sa dan id-dibattitu mallu u il-votazzjoni ser issir l-erba. Mela, issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda u għawnek għanna il-diskorsi ta' minuta skont ir-regola ta' artiklu 150 u l-ewwel fuq il-lista tiegħi hija sinjura Antonescu.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 Il-mod kif dawn il-ħwienet jaħdmu il-drogi legali għadhom ta' teddida u ser ikunu ta' teddida jekk ma jkollniex reazzjoni ġenerali mill-istituzzjoni ta' Ewropew u mill verni tal-Istati membri ħafna mwiġew eh, mrekordjati u ħafna nis huma f'periklu. L-NGOs fir-Romanija jgħidu li hemm ħafna sostanzi tossiċi eh, li qegħdin jiġu u dawn għandhom effetti bħad droga proibizzjoni mhix biżejjed u l-każ tar-Rumenu tar-Rumanija hija kwistjoni serja. Din tista' tkun ukoll problemi fi stati oħra tal-Unjoni Ewropea u għalhekk aħna nemmnu li l-istituzzjonijiet għandhom jieħdu l-inizjattiva biex nassikuraw li nżommu l-ġlida tagħna kontra droga però anki il-drogi legali u s-sustanza marbuta magħhom. Eh, signora Plum. Mikrofon għal-kellima. Grazzi tas Signor President, fil-Rumanija aħna inkomplu nidu miżuri abbużivi qed nirreferi għal partit li qed jigverna fuq in-naħa tal-lemin. Spressjoni ħielsa hija qed nagħmlu ġilet tagħha. Għanna liġi wkoll li tħares lejn il li tħares il il-televizjoni tal-istat u għonek qed topponi il-libertà tal-kelma fil-pajis tagħna. Din tikkorċerna wkoll kwistjoni tal-minorità u ma mhix konformi mal-liġi nazzjonali. Il-kumpanija fil-pajis tagħna fir-Rumanija mhux biss jikkritikaw din il-ħaġa, però il- il-liġijiet li għanna fl-Unjoni Ewropea naraw għaliex fl-artiklu 10 tal-Konvenzjoni tad Dritti tal-Bnidem għanna nfassal ukoll li dan irid isseħħ Aħna qed nippruvaw nsibu soluzzjonijiet demokratiċi biex nsibu l mekkaniżmu li jippermetti lil radio u televiżjoni pubblika biex tkun tista' taħdem ma' bażi tal-prinċipji ġusti. Issa, Sinjura Alfano. Grazie ta' se, signora, Pres signora President, tini seconda. Questo è quello che accade. Dak li jista' jseħħ meta liġi preżentata u approvata fis dal-aħħar fis-Senat tal-Italja għandu jiġi provat anke fil-Kunsill. Dan ġifri qed ngħidu li jkun hemm projbizzjoni kbira fuq ġurnalisti biex jippubblikaw l-interċazzjonijiet tagħhom. U dinja kontra l-Kostituzzjoni u kontra drittijiet fundamentali tal-bniedem fejn l-artiklu 11 jgħid li wieħed għandu libertà li jitkellem u jtaħsib tiegħu Jiksab l-informazzjoni jixtieq, jina hawnhekk nixtaqti eżempju sabiex nixbet l-attenzjoni tal-istituzzjoni Ewropej għaliex fil-fatt hija forma ta' ċensura kbira u għalhekk nixtieq nagħti eżempju qawwi u reali. Il-papa tiegħi kien ġurnalist li tqatel mill-mafja u f'dawn l-aħħar seba' snin grazzi għall interċazzjonijiet li saru ħarġet il-verità kollha ta' dak il-qtil mafjus. U grazzi għall interċazzjonijiet aħna skoprejna li u miet għaliex eh, kien hemm mafjus li kien jgħix fost id-djar tagħna. Thank you, Mr. Nick. Grazzi tassew is-Sur Nicholson. Uh, thank you, Madam President. Grazzi tassew, Signor President, nix nixbet l-attenzjoni tan-nies li il- uh, kwistjoni tista' tinqasem fil-tramuntana tal-Irlanda hemm multa ta' 16.5 miljun euro marbuta mal-kummissjoni minħabba sussidji ġew allokati lil bdiewa. Nixtieq kollha mela ċara li fil-waqt li hija nifhem il-proċeduri li jridu jkunu konformi magħhom ippermettu li ngħid li s-sinjura għal Is-sinjura kien hemm multa ta' madwar 3 miljun euro f'perjodu ta' 3 snin u għalhekk din il-deċiżjoni mhix ġusta u timponi flat rate li mhix proporzjonata Għalhekk aħna bħalissa konxi ta' diffikultajiet budgetari li jinsibu fl-Unjoni Ewropea u anki l-finanzi pubbliċi fit-tramuntana tal-Irlanda ser jisofru. Jiena naf li nix nibdew namlu neliminaw is-sussidi bil-bdiewa. Il-budget huwa mafuż diġà. Grazzi. Thank you, Mr. Sondergaard. Øh, jeg vil godt øh, takke formand buzek for at han i sin indledning nævnte situationen i iran Grazie ħafna. Fil-prezentazzjoni tiegħu Sur Buzek tkellem dwar is-sitwazzjoni li tħassibna fl-Iran. Naħseb li din huwa formulazzjoni diplomatika. Dak li qed jiġri fil-Iran huwa ħaġa diżastruża. Drittijiet tal-bniedem u dawk li jiddefenduhom qed jiġu u l-minoranzi reliġjużi qegħdin jiġu maqfula għal ħafna snin għal raġunijiet ridikoli u qed jinqatlu n-nies kuljum. L-oppożizzjoni qed tiġi maħnuqa u u mis l-aħħar sessjoni il-President għall-Parlament Ewropew ipprova kemm se jkun ikkontanti għall-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Iran dak qed jiġri dwar żjarat uffiċjali għal dan ir-reġim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 elf sterling biex ikun hemm aċċess għal l-ex raġel tagħha Prince Andrew. U fej talbet biex issolvi problema. Mbagħad kienu saru xi skużi għalet eh, li kienet eh, eh, xorbana na ħaġa ma li miex tinganna l-ħadd ħaġa li dejjem tagħmel xaġa eh, maraviljużi għal il-kamera eh, moħbija. Aħna għanna eh, naħol u monument għal dan il-kamera f'kull pajjiż għax minajra, ma nkun ma nistgħux naraw dak li normalment ma jsirx u jkollna sekreti ta' dak il-figuri pubbliċi. Mitej sinu Napoljon ħa arloċ viljarin tal-fidda meta kien qed jagħmel it-testment tiegħu fuq fuq il-gżira u ħalliha lill-familja tiegħu, membru tal-familja tiegħu din ħaġa li ġiet moqbija fil gwerer din il-Kommissjoni eh, sponsorjat l-Europa tal-Vant għanna ħafna affarijiet, t-interrompi il-President, għanna ħafna affarijiet x'namlu l-lum. Grazie, Presidenta. Kerija eh, approċċar. Grazzi, President, xtaqt nuża dal-minuta biex nifraħ l presidenza Spanjola għall-isforzi kollha li saret f'dawn is-sitt xhur biex tissupera l-pożizzjoni komuni dak nixaqsam Kuba u toħloq relazzjoni ġdida mal-bejt tal-Unjoni Ewropea ma' Kuba li fija jkun hemm ukoll Eh, para priorità l difesa tad diritti tal-bniedem. Din il-politika ma ma ma wassetx għal suċċess inħabba li kien hemm minna minnaħa tal-dittatura kubana li bdiet din il-presidenza f'jannar ta' din is-sena billi tefat il-barra lili meta ipprovajt nżur eh, skuba bil-legalità kollha biex inkun nista' ninteressaru għad dritti tal-bniedem fih Iżda dik il-politika ġdida li ħa il-gvern Spanjola eh, jagħti r-riżultat tagħha. Grazzi. Thank you, uh, Mr. Koslik. Dakwem pekne, Vážený pan prezident, ctený pan. Grazzi, ħafna. Onorevoli membri tal-Parlament, il-Gvern il-ġdid tal-Prim Ministru Urban fl-Ungerija li għandu maġġoranza fil-Parlament Ungeris għandu imex jimxi skont politika ta' nazjonalizmu kbir. L-ewwel ħaġa li għamel kien li għadda l-att fuq il-ċittadinanza doppja dana biex jati il-ċittadinanza Ungeriża l Ungeriżi etniċi li jgħixu f'pajjiżi oħrajn Dan il-att għandu effett uh, transkonfinali u il-gvern ma marriċ laqas biss diskuti din il-liġi mal-pajizi eh, ġirien li mur kontra il-prinċipji Ewropej ta' konvivenza amikevoli bejn il-ġnus. dan huwa sinjal qawwi għall-Ewropa. Grazzi, Sinjuri. Nikolescu. Grazzi ħafna, Signora President. Skont la Repubblika, ġurnal Taljan, fl-31 ta' Mejju ta' din is-sena, għaddiet taxxa ġdida jiġifieri il-ċittadini Rumeni u Bulgari jridu jħallsu ammonti ola meta per eżempju joħorġu polza tal-assigurazzjoni għal karozzi skont il-liġi domestika għal dwar l-immigrazzjoni eh, jgħid li ma jistax ikun hemm diskriminazzjoni kontra l-immigranti laqqas fi ħwejjeġ bħal dawn. Jiena nistaqsil dal-Parlament jekk liġi bħal din tistax tkun favur il-liġi Ewropea kontra d diskriminazzjoni. Grazzi. Signora President, jiena l-lum kont se nitkellem dwar Schengen imma hemm suġġett illi huwa iktar importanti il-Parlament se jagħti iktar setat lil Eurostat biex jara setat budgetarji tal-istati membri. Minħabba seta ġodda li għandu u anke minħabba xi dubji li hemm dwar l-affidabilità tal-istatistika fil-Bulgarija fuq il-deficit tal-budget minna ftit anzi f'dawn l-aħħar ġranet il-Bulgarija u dak kollu l-assi tal-Bulgarija qed imorru ħażin fuq il-swieq internazzjonali finanzjarji. Aħna nħossu illi irridu eh, noqogħdu attenti milli nagħtu xi eh, xi ġudizzju dwar xi pajjiż li jagħmel ħsara lill-reputazzjoni tal-pajjiż stess Irridu naraw jekk l-ewwel qabel kollox sar xabbuż jew le, ovvjament il-Gvern tal-Bulgarija kellu komunikazzjoni ħażina mhux taqseb pożittiva mal-Kummissjoni imma dan ma jfissirx li l-Eurostat b'daqshekk għandha tingħata iktar setat. il-reġim tal-Iran kompla uh, jagħmel ħsara lill-ċittadini tiegħu stess u jċaħat in-nisa mid-drittajiet tiegħu. Skont Amnesty International, il-servizzi tal-intelligence qegħdin issaħħu il-kontrolli għandhom fuq il-pajjiż minkejja li dan l-aħħar inħelsu 81 priġunier imma dwar 450 priġunier fil-ħabs li huma miżmuma ħafna drabi f'kondizzjonijiet mill-lar. Kien hemm madwar 22 persuna illi um, inqatlu u għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tibgħat sinjal qawwi ta' solidarjetà lil poplu tal-Iran ma nistgħux nagħmlu ta' biruħna li ma qed jiġri xejn meta naraw illi jkun hemm ksur tal-drittijiet ehm, tal-bniedem u għanna natu tassew uh, l-appoċ tana l-persuni li jġildu għadrittijiet tal-bniedem billi natu għom uh, eh, azila unnek fl-Europa. Grazzi, signora Dodds. Grazzi. Jina nishti naqsam ma'kom it-ħassib tijaj uh, eh, dwar il-kazijiet dejjem iktar frekwenti ta' terrorizmu fil-Irlanda ta' fuq dan l-aħħar inqatel is-sur Bobby Moffat dan inqatel minn dawk illi eh, huma uh, inqatel minn eh, persuni paramilitari wara nofsinhar fin-nofs tal-belt meta kien hemm nies kullimkien jixtru u jgħixu ħajja tagħhom ta' kuljum. Ftit Eh, ftit nies li jemnu l ġustizzja nistgħu nastu għalija permezz tal-intimidazzjoni u l-vjolenza. Dan l-aħħar membru tal-Pulizija fl-Irlanda ta' fuq qal illi it-teddida mit-terrorizmu kienet likt fuq il-flola livell tagħha f'dawn l-aħħar snin. Jina nemmen illi dan il-Parlament jappoġġa lil ċittadini tajbin u ġusti ta' Schenkel Road f'Belfast u li se jatwom l-appoġġ kollu u jiġġieldu kontra it-terrorizmu fil-forum kollha tiegħu. Grazie. Mr. Texera. Sur Texera. Grazzi ħafna, Signor President. Palissa qed jiġi konkluż ftehim ta' kummerċ ħieles bejn il-Kolombja, il-Peru u l-Unjoni Ewropea fuq prodotti agrikoli bħal banana u il-zokkor. Mhuwiex faċli illi dawn il-prodotti jidħlu fil-swieq tagħna u dan il-ftehim se jagħmel ħafna ġid illi dawn il-pajjiżi. Ir-reġuni ultraperiferiċi huma fost l-iktar vulnerabbli u medda il-gżejjer tal-Kanari dan l-aħħar eh, tilfu madwar 20% tas-sem tas-suq tagħhom fil-kummerċjalizzazzjoni tal-banana. Aħna rridu il l-impatt ta' dan il-ftehim jiġi evalwat kif xieraq b'mod partikolari fuq il-reġuni l-iktar eh, mill-quta. Aħna rridu li jkun hemm miżuri ta' kompens biex eh, jagħmlu tajjeb għal ħsara li se jġib miegħu dan il-ftehim. Grazzi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 Għalhekk kien nħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex tuża l-istrumenti kollha li għandha dispożizzjoni sabiex eh, dawn is-sitwazzjonijiet jiġu iffaċċjati ebda stat membru mandu l-ħila li jfaċċa sitwazzjonijiet bħal dawn waħdu. Nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom ukoll għal punt ieħor, id-diskriminazzjoni diskriminazzjoni minħabba il-bidla fil-liġi fuq il-nazzjonalità il bidla fil liġi fuq il nazzjonalità Slovakka dawk illi applikaw nazzjonalità doppja mill 17 ta' Lulju lem ma jkollhomx aċċess għal ċertu tipi ta' impjiegi jiġu minn fejn jiġu ikun xikun il-pajjiż tal-oriġini tagħhom. U per eżempju lanqas ma jibqa jkollhom aċċess għal servizzi offruti mill-istatu. Qed jgħidulna li dawn għaliex eh, jista' jkun li jkunu ta' riskju ta' s-sigurtà tal-istatu din hija raġuni inaċċettabbli. Grazzi, Signora President. Fil-disa xhur li ġejjin il-Kommissjoni u l-Istati Membri tal-Parlament Ewropew se faslu il-netwerk ta' TNT u il-rabtiet tal-interkonnessjoni mal-ġirien tal-Unjoni Ewropea l-infrastruzzjoni u l-infrastruttura u sistemi ta' trasport rridu jagħmlu parti mill-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020 li huma importanti għal koeżjoni strateġika tal-Unjoni Ewropea li tiddependi wkoll fuq netwerks li huma effiċjenti u interoperabbli. Fl-Unjoni Ewropea hemm bżonn ta' ferroviji, netwerks ta' ferroviji li huma effiċjenti u hemm bżonn ukoll li jkun hemm modernizzar tal-infrastrutturi marittimi u tal-portijiet il-budget allokat għall iżvilupp għal sistema transeuropea ta' trasport għandha tiżdid fil-mija għal 20% fil-mija u l-distak bejn tal-iżvilupp għandu jitnaqqas bejn il-parti tan nofsinhar u kif u dik tax xlok tal-Unjoni Ewropea il-Kommissjoni għanda iżżid il-kofinanzjament fil-qasam tal-trasport. Grazie. Madam President, I rise to draw it. Nixbet attenzjoni għal-blok, eh, għal-imblok fil-Manipur fl-Indjana, il-Highway 39 kien imblokkat mill-laħar ta' april Um, u bekk uh, uh, il-provizjonijiet, il-provvedimenti medici u l kell ma jistax jaslu l-operazzjonijiet um, medici ma jistax jisiru nofs miljon tifel u tifla jinsabu um, li zjet mill-quta il, il dan triq ġie blokkat mill uh, associazzjoni tal-tribali jemmek u nispera li li għanna nħedġu il-gvern Indjan biex jisib um, bil negozjat li inkludi il-revoka tal-qatt tal-armata temmek biex illi eh, fejn hija serja daqs kemmi fil-Gaza. Sur toka xek dak li rigwarda l-Ungerija u Slovakkja eh, minħabba dawn l-arar li kienem dal-aħħar dawn il-pajjiżi batew ħafna fl-istess ħin f'dawn il-pajjiżi kienem ukoll elezzjonijiet parlamentari u dan il-parallelizmu ifakkarni f'metafora. Ridu naħsbu għall-Ungerija, fl-Ungerija u Slovakkja Bidu naħsbu wkoll fl-Ewropa kollha ċentrali u dik tal-Vant. Rridu naħsbu fir-Rumanija wkoll li għaddejja minn kriżi postkomunista. Jena naħseb dejjem fil-vitmi ta' dawn l-arar u nitlob li dawn jingħataw lajnuna ma l kemm jista' jkun il-Parlament. Fir-rigward tal-elezzjonijiet jiena kontent li il-riżultati kienu kontra il-komunizmu u jiena nitlob li dan il-parlament biex jgħinna niġġieldu kontra l-wirt komunizmu illi huwa wirt illi jiġġenera il-kriżijiet. Grazzi. Domna Președinte, Stimas colegi, Comisia Europeană... Pre... il komissjoni qed tipprepara l-karta ħarra l brigwata pissjonijiet. Il-Kommissjoni se tipprova tejja id-dibattitu dwar dan it-topic il-kwestjoni tawlenin għandhom jimmeraw biex jisolvu il-problemi demografiċi um, li qed jiġu faċċati l-istati membri, għandna nieħdu konsiderazzjoni il-punt li għandna eh, popolazzjoni li qed eh, tixxieħ u bekk il-pressjonijiet se żidu fuq il-budget is-sitwazzjonijiet politiċi fil-dawk l-istati membri għandhom ukoll jiggarantixxu wkoll uh, eh, livell ta' għajxin għal pensjonanti li huwa ehm, huwa um, wieħed tajjeb dan il-pensjonanti uh, m'għandhomx tħul tajjeb minħabba l-età tagħhom għandi ninsisti li priorità din il-priorità hija hija lan u l ta' dan il-dokumenti sur Peshar, si Grazie, Grazzi, Signora President. Dawn il-ġranet hemm bżonn illi nitkellmu dwar il-paċi fi Trianon u l-anniversarju, eh, id-design anniversarju ta' dan it-trattat ta' Trianon. Minn dak iż-żmien eluf ta' Ungeriżi sabu ruħhom f'pajjiżi barranin u l-Ungerija ħalset għal żewġ terzi ta' dan it-territorju. Dan huwa dina situazzjoni inġusta imma memx tamel irridu naċċettawa. Aħna ma rridux illi nbidlu il-frontieri ta' pajjiżna, aħna nixtiequ biss illi jkun hemm rispett għall lingwa tagħna u għall-kultura tagħna. Aħna Ungeriżi li ngħixu fi Slovakkja maħniex sodisfatti bis-sitwazzjoni li qegħdin fiha ma nistgħux nużaw il-sin pajjiżna mbagħad dwar deċiżjoni li ħadet l-Ungerija dwar in-nazzjonalità doppja dina xi ħaġa simbolika għalina, xi ħaġa li tfisser xi ħaġa l-Ungeriżi ton Eh, kolla u mit ebda teddida l pajjiżi l-oħrajn. Għal daqstant jena nitlob l Slovakkja li tippermettina li konna nazzjonalità doppja. Grazzi. Merci, madame. Grazzi ħafna. Signora President, jiena nixtieq nitkellem dwar il-suċess li kellna fil-ġilda kontra il-faqar fil- fil- fl-Unjoni Ewropea fil-Konsil tal-Affarijiet Soċjali u Ekonomiċi lan li naqsu 20 miljon b'20 miljon dawk il-persuni li qed jgħixu um, fil-faqar ġi sabilita. U dina kien definita mis-Sinjura Alganitz il- il-Ministru tal-Affarijiet eh, Soċjali Belġana u jiena appoġġajt dan il-lan fil-Parlament fil-Konsil flimkien mal-Ministri oħra Eh, Signora Galings eh, għamlet li ta' kolla biex tikseb din il biex tikseb dan il-lan li tifissa dan il-numru u għed tfittex kull et eh, tfittex lanijiet anijiet kolla minkejja situazzjoni ekonomika tana aħna impenjati biex niksbu l-anijiet soċjali tana. Grazzi, Sur Luej, kħoġbok. din is-sena waslet biex rajna iżjed arar eh, fiċ mara ta' Danjub u kien hemm danni għal komunitajiet għandna bżonn ta', ta m'għandniex risorsi biex eh, inħalsu għal eh, problemi din għad taffetwa negozji kollha dan il-punt huwa importanti għandu jiġi għandu jiddaħal fil-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għandna dibattiti fil-emmek fej għanna bżon ta' iżjed attenzjoni għal firgwar ta' situazzjoni ekonomiku ekonomiku firgwar tal ta' xmara dan Danjub eh, kena miżuri innovativi biex innaqsu il-sara minħabba l-arar minn inkella il-reġun eh, se se jiffaċċa ħafna telf, il-reġun għandu bżon ta' poċ biex nelbu dawn l-sfidi biex id-danni minħabba il-sara minħabba l-arar ikun l-inqas possibli s-sors ċikluna kjoġbak. Sur President, nixtieq nindirizza l parlament fuq kwistjoni importanti li tolqot il-qalba tal-prinċipju demokratiku dik tal-libertà tal-kelma. Bħal MP u għadmur tiegħi li nesprimi d-drittijiet demokratiċi tiegħi skont il-liġi billi ninforma lill kostitwenti tiegħi dwar il-ħidma parlamentari tiegħi u dan permezz tal-midja inkluż programmi televiżivi. l-awtorità tax-xandir bħala regolaturi hija mitluba mil-liġi li tissagura bilanċ politiku fid-diversi programmi kif imxandra minn diversi stazzjonijiet televiżivi privati meħudin flimkien ma titlobx li kull programm ikun bilanċjat b'mod li persuna waħedha ma tistax tesprimi l-opinjoni tagħha fuq materja ta' public policy minkejja dan ġejt akkużat tliet darbiet li ksirt il-liġi u l-istazzjon televiżiv ġie mmultat taliex għandha r-rapporti tiegħi mill-parlament ewropew l-akkuża redikola li ħloq żbilanċ fil-programm tiegħi stess. madankollu wara din id-deċiżjoni hemm l idea żbaljata li l-bilanċ huwa mfittex permezz mhux permezz tal-pluraliżmu u jew l-inkoraġġiment li ġejjin minn twemmin politiku differenti biex jersqu jagħtu opinjonijiet diversi imma billi twaqqaf dawk li jazzardaw jagħmlu dan ħafna maltin kellhom aspirazzjoni għoljin tal-unjoni ewropea fir-rigward tal-valuri iżda ddiżappuntati li ċ-ċensura qed tolli rasha f'ċirkostanzi li huma meqjusin bħala jindikaw tendenza inkwetanti. sur president qed nitlob il protezzjoni tal parlament kontra l-intħil fuq id drittijiet demokratiċi tiegħi bħala ċittadin ewropew kif ukoll bħala membru elett tal parlament ewropew. grazzi. Uh, Grazzi f'interventi li għamilt jina tkellim dwar problema fil-rigward ta' studju fej qed inmorru lura fil-rigward ta' demokrazija fl-Unjoni Ewropea u anki fuq livell globali. Nitkellem li dan huwa minnu wkoll għal indiċi li titkellem dwar il-libertà tal-medja. Dan huwa minnu fil-rigward tal-Istati membri il-ġodda. Ħan nitkellem dwar il-Slovenja. il slovenja fuq il-lista tal-libertà tal-medja, l-Slovenja ġiet eh, seba postijiet inqas milli kienet qabel allura fil-pajjiżi tranzizjonali nisaw naraw illi ehm, il-medja hija li żjed vulnerabbli għax dawn hija taqa' taħt l-influenza tal-gvern huwa huma vulnerabbli minħabba nuqqas tal-esperjenza u l-esperjenza professjonali. Naħseb li x-xejra hija waħda ġenerali, iżda naħseb li niġbdu l-attenzjoni tagħhom għal dan il-punt. Nixtieq insejjaħ l-Unjoni Ewropea biex biex tiġġielet kontra il-nuqqas tal-libertà tal-medja għana nkunu informati b'mod oġġettiv għax dan huwa wieħed mill-drittijiet fundamentali. Grazzi, Signora President. Il-Parlament eh, talleb lil Kuba biex teħles il-priġunieri eh, politiċi wara l-mewt ta' priġunier il-għamel strajk tal-ġuħ imma il-Kuba qatt mi seċċedi għal pressjoni internazzjonali u jiena ma nistax nifhem għalfejn il-presidenza Spanjola irrid issa qed tgħid li rridu nirrevedu l-istrateġija tagħna. Dinja anzi eh, eh, tbidlet u l-presidenza tgħid li rridu nbidlu l-istrateġija tagħna veru li ħafna affarijiet inbidlu imma dittaturi ma nbidlux. Għalek, jekk aħna rridu illi noqorbu iktar lejn il-Kuba, bżonn li anki l-Kuba tagħmel pass lejna u li teħles il-priġunieri politiċi. Il-politika barranija komuni m'għandix turi illi aħna dajfa fuq id-drittijiet tal-bniedem, bżonn illi nkunu koerenti u kredibbli. Grazzi. Milyen Signora President, signori! Eluf ta' Ewropej edin jistennew lajnuna tagħna wara l-arar. Nitkelmu dwar l-Ewropa ċentrali u dik tal-Vant. Et nitkelmu dwar eluf u eluf anki miljuni ta' persuni li qed jistennaw jistennew l-għajnuna tagħna persuni mir-Repubblika Ċeka, mill-Ungerija, mill-Polonja dawn batew ħafna l-arari l għaddejjien għal-bosta ġemat u hemm ħallew ħafna vitmi. E- fl aħna najdu illi jekk inti tagħti malajr tkun isek qed tagħti darbtej u il-Parlament Ewropew u l-Unjoni Ewropea ekk soltu tagħmel, pero issa ma rridux naġlu wis imma rridu natu, eh, rridu naħsbu ftit dwar x'qegħdin nagħmlu u natu l lajnuna li tantem bżonna u nitolbu li l-Kummissjoni tagħmel l-istess. Għandi żewġ affarijiet ngħidilkom m'hemmx karta blu meta qegħdin nitkellmu nagħmlu il-one minute speeches U wissa niznati il-mikrofonu l-Sinjura Gutierrez Gutierrez. Grazie ħafna. Grazie ħafna jena <clears throat> kellem eh, fissim dawk li il-kwalifikazzjoni tagħhom mhumiex ehm, marufa mill-Ministru ta' edukazzjoni Spanjol. Daw qed jiġu diskriminati l-ekwivalenza li qed jiġi eh, użata mill-Ministru qed tneqqas b'nofs punt jew punt dawk li studjaw fi skoli eh, skejjel eh, Ewropej. Dan jfisser li meta aħna meta jippruvaw jitlu f'karriera li għandhom bżonn marka olja jaqgħu barra. L-Ispanja afferma l-ftejim kollha u mhux qed jirrispettom. Tini ħaġa U din hija diskriminazzjoni essenzjali li ma nistawx najdu li huwa wieħed pajjiż għax pajjiż e- e- Ewropew meta jkun qed jiddiskrimina din il-forma kontra l-istudenti tal-iskejjer tagħna. Sr. Presidente, uma denúncia e um apelo. A denúncia de um crime ambiental. Jiena nixtieq nirrapporta reat ambientali l fuq minn 300.000 tonnellata ta' skart ġew murmija fil- eh, naħta fuq tal-Portugal u l-ilmijiet u l-art ġiet imniġza. Zink, kadmium, arseniku u prodotti kimiċi oħra qegħdin f'dan l skart u għalla għolja l-autoritajiet Portugiżi ġew informati daw ma intervenewx. Konfirmo. Il-gvern soċjalista da minn wara mistoqsija li saret qal li dan l-iskat ma sarx. Ma dan kollu il-fatt huwa li dan hija ħaġa li saret. Jena nitlob li l-istituzzjonijiet Ewropej biex jintervjenu, jena ġat tlab li l-Komissjoni biex jintervjenu u l-lum għed nitkellem f'dan il-Parlament Ewropew biex eh, nikundanna dal-ġir u li kun emazzjoni, kun nistaw nitrattaw f'din il-Kamra. Grazzi. Presidente, la parità. Grazie. L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel żgur maħna se naslu għalija billi ngħidu illi l-affarijiet irid jsiru malar l-ewwel il-gvern bid l-istrateġija tiegħu. Hemm kondizzjonijiet speċjali ta' welfare u fejn hu possibbli qed rridu naraw li n-nisa jingħataw id-drittijiet li jistħoq ilhom. Mbagħad dwar il-liġi fuq l interċazzjonijiet tal-telephones u dwar id-drittijiet tal-membri tal-istampa u tal-privatezza taċ ċittadini. Dawn huma affarijiet li kollha rridu nqisuhom. Grazie, Signora Zaborska. <clears throat> Grazie ħafna, Signora President. L-isqof eh, Pazovic ġi maqtul fit-Turkija jina nishtiq namlu żewġ kummenti. Jiġi użat l-istess argument dan huwa riflessjoni ta' eh, qed jgħidu li kien hemm asla stabilità f'moħħ eh, dak li qatel. L-istess raġuni li tużi li tiġi użata ħafna fit-Turkija, ħaġa li ġiġi jgħidu li saret qabel ma jkun hemm stħarriġ. Huwa faċli li wieħed jaqbad jgħid li b'xi mod jew ieħor huwa xi wieħed estremit reliġjuż Mittini kommenti, jina eh, verament maġba bil-razzjoniet politiċi. Laqqas kienem bliden fil-politika Ewropew li il-president tal-IPP eh, ma kellu reazzjoni tal-avveniment. Dinja kiek din il-kwistjoni għandax taqsam mal-fidi eh, kattolika ma jgħidu xej jew inkella ikun hemm kampanja ta' mibeda. Jiena nitlob li l-istituzzjonijiet eh, Ewropej li mhux biss isegwu is ħarriġ dwar dan il-qtil, iżda li eh, jikkonsidraw il-persekuzzjoni tal-ninsara fit-Turkija bħala wieħed mill-punti essenzjali fil-proċess ta' negozjati. U issa biex nagħlaq il-Sinjur Higgins. Tonight, children, women. Signor President, illum uh, eh, nis minn minn tlet eh, naħat ta' Dublin protestaw barra eh, biex iwaqfu eh, l-eluq tal-pool tagħhom tal-bixxina tagħhom għax intqal li m'hemmx finanzi daw il-komunitajiet fej hemm qatt kbir il-possibilità li wieħed eh, jkun jista' jgħaddi żmien liberu huma skarsi. U dan dat-tip ta' teddida eh, jirrifletti il-tnaqqis eh, f'infiq tal-gvern Irlandiż. L-ispiża biex wieħed din pixxina tiffunzjona huwa isu miljun euro fis-sena u waqt li l-gvern irlandiż e- qed jonfoq 30 biljun biex għal-banek. E- il-belt ta' Dublin ġiet mażula bħala l-kapitali tal-isport tal-2010. Aħna nitolbu li dawn il pixini jibqgħu miftuħin u jżomm l-faċilitajiet għal-ħaddiema jinżammu. Grazzi. Concludes. Grazzi. Nek temmejna il-one minute speeches issa emisna il-rapport ta' Sur Langen nixtieq nilqa' fostna l-Kummissarju Barnier u nati l-rapporter